στις 22 Τετάρτου 2010. Mela. Ħakonna namlu votazzjonijiet li ma minniex id-darba l-oħra ġo Strasburgu. Il-minuti ta' sessjoni li għaddiet ġew imqasma. Għawx osservazzjonijiet jekk le mela minuti huma adottati. Għan żewġ affarijiet li għandi L-ewwel ħaġa, Mixtieq ninforma l-kollegi li fis-sessjoni li għandna palissa fil-hemicycle ħajkun hemm technicians tat television illi ser jiffilmaw id-diskussjoni tagħna kif ukoll il-votazzjonijiet tagħna għax dawn qed jagħmlu filmat ta' tlita u tal perspettiva sħiħa tal xrid jiġri fil-parlament tagħna biex ikunu nafu eżattament x'qed jiġri fil-parlament, kif naħdmu aħna u din imbagħad ser juruħ fil-ċentru ta' viżaturi l-ġdid li ħajħol u ġewwa Brussell. Il-preżenza ta' tekniċi ħatkun waħda sottili u blebda mod dawn mhux ser ixekklu il-ħidma tagħna u jew ser jindaħlu f'x'qed nagħmlu. Mela, it-tieni ħaġa li għandi xi ngħidilkom jiena mill-grupp tal-IPP irċevejt xi talbit għal nomina tal-membri fil-Kommissjoni Parlamentarja. Il-Komitati Parlamentari anzi jekk m'hemmx oġġezzjonijiet sal-approvazzjoni ta' dawn il-minuti, dawn in-nomini jiġu meqjusa bħala approvati. eżis kollegi. Skont il-ftejim mal gruppi politiċi qed nipproponi it-tibdi li ġej għal minnutni u l-aġenda tal-lum. Iġifieri llum l-ewwel diskussjoni komuni fuq eh, żewġ rapporti tal-Sur Mengis de Vigos. Mengis de Vigo dan ħajkun l-ewwel punt ta' xogħolna. Tini ħaġa fil-agenda u koll ħanżidu punt ieħor iġifieri dikjerazzjoni tal-Kommissjoni minaħa tal-Kunsill fuq is-summit tas-7 ta' Mejju fuq is-sitwazzjoni tal-pajjiżi Ewro u dawn ħajkunu qegħdin jitkellmu biss ir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi mingħajr il-proċedura catch the eye. It-tielet ħaġa, it-titlu ta' dikjerazzjoni tal- uh, kunsil dwar il-fetturi elettriċi se jkun id-dekrazzjoni tal kunsil tal-Komissjoni fuq eh, l-automobili, il-karozzi elettriċi. U din il-prezentazzjoni ħasseħ wara il-votazzjonijiet ta' tal-ħamis, issa fuq il-votazzjoni tal-ħamis, il-votazzjoni fuq ta' Moreira, rapporter Moreira, eh, il-proposta deċiżjoni ta' Parlament Ewropew tal-Konsill li tipprovdi l-għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukrajna din se nipposponu għal sessjoni ta' tini ta' Mejju. Tinħaġa l-vot fuq il-proposta ta' rezoluzzjoni rigward il-pjan ta' regolament tal-Kommissjoni fuq il- idejat fuq sistema ta' intertrasmissjoni u kompens fuq l-operaturi minki huwa approċċ approċ regolamentarja fuq eh, l-enerġija din ser Nitneħħid mill-agenda. Jekk ma' suġġezzjonijiet l modifiki. Għalhekk l-agenda tagħna hija approvata. Eżis kollegi, issa hemm proposta ta' modifika fil-votazzjoni tal-lum. Wara l-laqa tal-bira minna tal-President Buzek u Zapatero, Prim-Ministru Zapatero, deċidew illi ħajjatu biddu minnu fiħ dialogu tal-livell l-iktar oli istituzzjonali rigward ċertu kwistjonijiet proċedurali illi għandhom xaqsmu mal- eh, Eh, proposti tal-Konsil, mal-karigi tal-Konsil. U għalek din se tiġi diskussa pala sud pal sud pala suġġett sessjoni li jmiss. Għaw xie oġġezzjonijiet? ħadd irid jagħmel xi osservazzjonijiet ma jidher ma ħadd irid jitkellem? Tajjeb wis, mela, peress li hemm xi osservazzjonijiet u xi kummenti mista niftaħ il-proċedura kellim favur u kellim kontra. Min jixtieq jitkellem favur din il-proposta? Min jixtieq jitkellem favur Sur Schulz? President. Grazie tassew. Jiena smajt dwar il-laqa bejn is-Sur Rodriguez u s-Sur eh, Zapatero u sur eh, Buzek għaliex il-punt kontroversjali illi jifirdu il-Konsil u l-Parlament fuq il-discharge tal-Konsil hija xi ħaġa importanza u għalhekk itajb li konna diskussjonijiet fuqha. Għalhekk ngħid il-kwitanza tal-Kunsill għandna għandna nipposponuha aħna diskutajnija dal-ħodu u edna li li dikiku kienet tkun possibli ninsolvu l-kustjonijiet sabiex il-parlament ikun soddisfat nkunu zaw din l-opportunità. U dan huwa Medina mosta lej il-konsil biex nġeneraw fiduċa mux bis fuq kwittan samma fuq kwistjonijiet oħrajn. Għalek nisan qabel ma din il-mozzjoni. Grazzi, mela, issa, is, l-oratur kontra il-proposta sturstas. Jina viċi president tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget u jiena kont eh, diskussjonijiet formali negozjati fil-Bim mal-Konsil dan ir rapport li qed nippruvaw nipposponu kellha maġġoranza kbira 27 favur ma kien hemm l-ebda vot kontra jew astensjoni kontra kien hemm unanimità sħiħa. Aħna kellna negozjati twal ħafna mal-Kunsill diġà. Issa il-Kunsill irrifjutaw li jaqblu l-unika raġuni li wieħed jipposponija kien li kien ikun li kieku l kunsill jgħid illi ħajamlu disponibli id-dokumenti li ħna għanna bżon. Issa fuq il-kwittanza, din biss tista' tingħata skont ir-regoli. Speċjalment ir-regolamenti finanzjarji. U regolamenti finanzjarji huma ċari għaw. Il-kwittanza hija titisef il-15 ta' Mejju fl-2010 suppost ġifiri sessjoni li jmiss plenarja mini plenari huwa wara 15 ta' Mejju u jekk ma namlu nagħmluhiex din ħankunu għedin imorru kontra regolamenti ta' stess u ħankunu namlu biċċa xogħol ħażin ħafna. Grazzi issa il rapporter Grazzi, din hija sitt sena tiegħi fil-Parlament Ewropew u ma nix noqgħod nipritka lil ħadd hawnhekk fuq xejn. Iżda nixtieq nitlob ir-rapporter persi li hija kwistjoni ewlenija li xtieq nfakkar il kull wieħed waħda minnkom hawn fostna illi hawnhekk fil-parlament tagħna f'dan il-mandat tagħna ta' kwittanza li konsil biss f'Novembru. Dik kienet sena li għaddit. Għalek, għal darba oħra il-konsil mhux qed jibtuna l-dokumenti kollha meħtieġa u jina personalment nistaġeb li aħna irċevejna dokumenti għal-2007 din mhix xi ħaġa li aħna qed nistennew. Però jiena l-est li nagħmel kompromess u nagħti ċans ieħor li konsil. Iżandu jkun l-aħħar ċans li nagħtuhom biex jħejju eh, dokumenti kollha u fastuhom u jaqduhom u ġibu ruħom kif suppost sabiex inkunu nistaw nizerċitaw kontroll meħtieġ. Għalek, forsi <clears throat> nistaw natu ġimatej, forsi sa l-iktar l-aktar ġimat oħra li konsil ċans, unbat nivvotaw ġunju. Grazzi. Issa, proposta għal vot. Min u favur li niposponu il-vot fuq dan is suġġett għal sessjoni li jmiss. Dawk favur, ollu dejkom. Kontra? Astenzjonijiet? għaddiet. Mela għaddu għal votazzjoniet tagħna. Prota, jekkesi tu του Garcia Margallo i Marfil. Mela, l-ewwel ir-rapport ta' Garcia Margallo Marfil. Nivvotaw mod elettroniku fuq il-kooperazzjoni amministrattiva u il-ġida kontra l-frodi fis-settur tal-VAT. Vot miftuħ. Vot malu. Għaddiet. Nifirħu l-rapporter. rapport fuq is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud għal dak li xaqsam ir-regolu tal-fattura. Vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Nifirħu l rapport t-tiret rapport aktar sur Speroni fuq it-talba għal revoka tal-immunità ta' sul Ransdorf. Votaw, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa rapport ta' sur Sarneski fuq il-kwittanza tal-2008 Baġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea Orti ta' Ġustizzja. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. L-istess rapport, l-istess rapporter, issa di darba il-orti tal-turi. Għaddit, eh, tas-sur Sarnetski, fuq il-kwittanza tal-Medjatur Ewropew favur kontra astenzjonijiet relazzjoni rapport ta' Sar Sarneski fuq il-discharge tal-kontrollur Ewropew tal-ħarsin tad-data favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nirfirħu l-rapporter, rapport ta' Sinjura Mathieu fuq il-discharge ta' ta' twetti tal-budget tal-ċentru ta' traduzzjoni tal-Unjoni Ewropea l-2008. Vot elettroniko, vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Nadu għal-rapporter Eh, Signora Mattia fuq eh, discharge ċentru eh, Ewropew għal taħriġ professjonali x'seda fab vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Il-rapport tas Sinjura Mattia fuq il-kwittanza tal-Aġenzija Komunitarja tal-Kontroll tas-Sajt. Vot nominali, mela vot miftuħ. Vot maluq. Għaddit. Rapport ta' Sinjora Mattia fuq id-skwitanza 2008 l-Aġenzija Ewropea l-Rikostruzzjoni. Vot nominali, vot miftuħ. Vot maluq. għaddit. Rapport ta' Sinjora Mazzija fuq il-kwittanza għall-Aġenzija Ewropea tas Sigurtà fl-ajru. E, vot miftuħ? Vot magħluq? Għaddit rapport ta' Sinjora Mattie fuq il-kwitanza dwar il-ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni u Kontroll tal-Mart. Vot minn nominali, mot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Rapport eh, fuq il-kwitanza dwar l-Aġenzija Ewropea għal prodotti kimiċi eh, vot nominali, vot miftuħ. Vot malo. Għaddit. Rapport ta' Sinjor Mattie fuq il-kwittanza ta' kienu xaqsam il-twettiq tal-budget ta' dak xaqsam l-ambjent. Vot eh, miftuħ. Vot malu. Għaddit. Rapporta ta' Sinjor dwar kwittanza fuq l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurta Alimentari. Vot nominali. Ħanejdilkom li għaw korriġendum dwar il-verżjoni italjana ta', ta dan il-rapport. Grazzi. Vot miftuħ. Vot malu. Għaddit rapport ta' Sinjura Mathieu fuq il-kwittanza rigward il-budget tal-ċentru Ewropea għad-drogi u daw dipendenzi li għandhom dipendenza fuq id-droga. Vot miftuħ? Vot malu. Għandit. Rapport ta' Sinjura Mathieu rigward il-kwittanza dwar l-Aġenzija Ewropea għal medicinali. Vot miftuħ, vot malu. Għaddit. Rapport ta' sinjera Mazzio rigward il-kwittanza l-dak nxaqsam l-Aġenzija Ewropea Sikurta Marittima vot nominali vot miftuħ. Vot malu. Għaddit rapport ta' Mattia rigward il-kwittanza għall-Aġenzija Ewropea għas-sikurtà tan-networks u tal-informazzjoni. Vot miftuħ? Vot magħluq. Għaddit. Eh, rapport ta' Signora Mattia rigward il-kwittanza 2008 fuq l-Aġenzija Ferroviarja Ewropea vot miftuħ. Vot malo. Għaddit. Rapport ta' Sinjura Mazzio rigward il-kwittanza dwar il-Fondazzjoni Ewropea għal taħriġ u edukazzjoni eh, professjonali. Vot miftuħ, vot malu. Għaddit. Rapport tal-Onorevoli Matteo rigward il-kwittanza 2008 l-Aġenzija Ewropea s-Sikurtà tas-Saħħa fuq il-Sikurtà fuq il-post tax-xogħol. Vot miftuħ? Vot magħluq? Għaddit. Rapport tal-Onorevoli Matteo rigward il-kwittanza tal-Aġenzija tal-fornituri ta' Euratom. Euratom, vot miftuħ? Vot maluq. għaddit. Rapport tal-Onorevoli Mattiju rigward il-kwittanza dwar fil-Fondazzjoni Ewropeja għat tal-kondizjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol vot nominali vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Rapport tal-Onorevoli Mattiju rigward il-kwittanza għall-Eurojust. Vot nominali, vot miftuħ. Vot madu. Għaddit. Rapport ta' sinra Matiju rigward kwittanza tal-Aġenzija Drittujiet Fondamentali għall-Unjoni Ewropea. Vot, vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. Għaddit, il-rapport nira mati rigward il-kwittanza għal dak inċaqsam Frontex għal ġestjoni tal-kooperazzjoni tal-frontieri tal-Unjoni Frontex. Vot nominali vot miftu? Vot malu. Għaddit. Rapport tal-Onorevoli Mathieu rigward il-kwittanza għall-Awtorità Ewropea għas-Sorveljanza GNSS. Vot omnani, vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Rapport tal-Onorevoli Mathieu rigward il-kwittanza tal-impriża komuni għall-iżvilupp tal-enerġija ta' fużjoni. Vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Rapport ta' Norvil Matiju rigward il-kwittanza l-dak nxaqsam inizjattiva komuni Cesar, vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Mela, nifirħu li rapporters l-rapporter għal dawn, il-rapporti. Jimerisġa diataxi. Problemi ti xuforija. Skont l-agenda issa naddu għal vot fuq il-rapport Simpson su it taħt pressjoni trasportabli li jista' jinġar. Eh, in naraw id-direttiva. Naddu għal-emenda 66 favur kontra stenzjoniet għaddiet. Għalek jaqa numru 2, blok numru 2 taqa dawk favorevoli għal proposta kif ġiet emendata. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal vot nominali. Jina għet li taqsima numru tnej taqa. Ħanerġa' nirrepeti ruħi. Għandkom bżonn titalmu l-Grik għax eh, iktar konnu tistaw. Kol, istegu dak li għaddej anki mod ekonomiku fil-pajis tijek. Issa, naddu għal proposta li mis għal proposta emendata favorevoli kontra, astenzjonijiet għaddit. Għalek, uh, fuq rezolazzjoni leġislattivi, vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. Għavad, provat. Nfirħu il-rapporter. Skont l-agenda, issa nivotaw fuq il-rapporter, rapport Life Freed, fuq il-ħlasa sigurta tal-avjazzjoni. Neżaminaw eh, sensila ta' emendi minna tal-Komissjoni. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 46 favur kontra, astensjonijiet, għaddit. Tajjeb, nikkontrollaw jekk tridu kontroll elettroniku fuq 46. Niftuħ. Maluq. Għaddit. Emenda 44. Vot nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. 45 er- dejjem vot nominali, votazzjoni miftuħa, vot mozzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivuta wissa fuq il-proposta kif njamin data ta' kufur? Taw kontra? Assenzjonijiet għaddit. Mela, vot do votazzjoni nominali issa il-rizoluzzjoni kollok hemm minn vot miftuħ, vot minn malu. Għaddit. Għalhekk nifirħu l rapporter Sanadu għal rapport Simpson fuq il- orientamenti komunitarji linji u linji gwida komunitarji żvilupp tan-netwerk ta' trasport Ewropew. Emenda wieħed u tal-Komissjoni favur. Kontra ta' għad-dir. Nivvotaw issa vot mod nominali fuq emenda tlieta vot miftuħ. Nufat malu. Maddiċ. Nifutaw fuq il-proposta e kif ġiet emendata minnu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Għalek issa nivvotaw fuq il-pjanta rizoluzzjoni kollu kemmu vot miftuħ, vot nominali, vot malluq. Għaddit nifirħu l-rapporter. Skont l-agenda naddu issa għal rapport Kirilov fuq il-dispozizjonijiet ġenerali għal Fond Ewropew għal ġestjoni finanzjarja u s-simplifikazzjoni tagħha. Hemm xi emendamenti, emendi minn tal-Komissjoni favorevoli kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 19 vot nominali, vot miftuħ. Vot maluq. Maddix. Emenda 20 favur favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. Emenda 20. 21 anzi favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. 22. Vot nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Emenda 23, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Emenda 18, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Vot malu. Maddiċ. Emenda tlieta dok favut. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Mela nivvotaw fuq din il-proposta e kif ġiet modifikata fuq favur kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva vot nominali, vot miftuħ. Vot magħluq. Għaddit, nifirħu l-rapporter. Skont l-agenda tagħna ngħaddu issa għal vot tal-proposta ta' riżoluzzjoni tal-Konferenza tal-Presidenza fuq il-konsekwenza tul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri interistituzzjonali ta' tħid ta' deċiżjonijiet li għaddin palissa. Emenda wieħed ġiet irtirata. Anzi, niskuża ruħi jgħid il-President, il-kollega jistu jitkellem. Grazie ħafna. Xaq nispiega l-fejn irtirajna l-emenda li xaħna konvinti illi il-konferenza tal-presidenti ħatkompli teżamina il-kwistjoni. U kem eh, bil-kelma anka fl-spiritu Aħna nemnu illi eh, fl-emenda konna nitolbu l-Komissjoni sabiex teżamina regolament l-aktar kwistjonijiet li jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Ċipru. Eh, eh, Nivvotaw paragrafu wieħed. il-punti 4 sadisa 9. Dawk kontra, mustenzjoniet Nivverifikaw. Niftu votazzjoni Pera xufurijas? Votazzjoni maluqa. Ma taddix. nivvotaw fuq rezoluzzjoni kollha kemm min dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Skont l-agenda tagħna s rridu naddu għal rapport ġajer seta ta' delegazzjoni leġislattiva. Emenda wieħed dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet taddi. Emenda tnejda b'favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda sitta da b'favur. Anzi, jiskuza ruħu president emenda sitta taqa. Il-test oriġinali għaw kol naddu għalek għal emenda tlita. Emenda tlita da b'favur? kontra astenzjonijiet taddi. Emenda erba dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda ħamsa dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Nivvotaw issa l-proposta kollha ta' riżoluzzjoni dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Innotajt il grupp soċjalista kien eh, kemm xejn qed ivota b'mod naqli iktar bil-mod. Nerġa' nivvot, nerġa' nivvotaw dawk favur kontra favur kontra astenzjonijiet il-proposta ta' rizoluzzjoni ta' di proset l-rapporter. L-agenda issa eh, Tidina nivotaw fuq il-rapport vandalen għanijiet strategiċi u rakkomandazzjonijiet tal-politika ta' trasport marittimu tal-Unjoni Ewropea sa' l-2018. Emenda 5, dak favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 6 favur kontra astenzjoniet, ma taddix. Emenda 7 dawk favur kontra astenzjoniet, ma taddix. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 9 favur kontra astenzjoniet, ma taddix. Emenda t-nejda u favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Żewġ partijiet it-test oriġinali paragrafu 8 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. T'ini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 11 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix, emenda tlieta, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda għaxra, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix, emenda erba, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda wieħed, Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Test oriġinali tal paragrafu 30 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 12 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix, emenda 13 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Vot konklusiv fuq riżoluzzjoni dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu sal-votazzjoni fuq ir rapport Trupel fuq Ewropejana, il-passi li jmiss. Għanna emenda waħda, emenda numru wieħed, dak favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Test oriġinali li kja. Naddu issa għal votazzjoni fuq ir-rapport Polsen, evalwazzjoni u bilanċ tal-pjantazzjoni għal benesseri tal-annimali. Mela, paragrafu 10, test oriġinali fit tliet partijiet. L-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Telet parti favu votazzjoni nominali fuq telet parti. Votazzjoni miftuħa. Pera Soforias. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 18, żewġ partijiet. L-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 16, l-ewel f'żewġ partijiet, l-ewel parti, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix Premessa ċef, żewġ partijiet. Xirdu nirriverifikaw jgħet president Premessa ċe l-ewel parti, favur. Kontra. Astenzjoni jittaddi. Tini parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Vot fuq il-proposta di risoluzzjoni da favur kontra astenzjonijiet taddi. Proset l-rapporter. Naddu issa għal votazzjoni fuq il-rapport l-EFOL fuq l-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea u tibdil fil-klima. Paragrafu 7. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Nirrepeti il-votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 18. Żewġ partijiet. Zewċ partijiet eh, it nejn votaw votazzjoni nominali. Fuq l-ewwel l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Fottini parti. Votazzjoni maluqa. Tieni parti taddi wkoll. Paragrafu 20, żewġ partijiet. Votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Tini parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragraf 31 fit tliet partijiet. it tlet partijiet votazzjoni nominali fuqhom. Nibdew l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Votazzjoni maluqa. Taddi, telet parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 36, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Imma tlieta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Votazzjoni fuq il-proposta ta' riżoluzzjoni dak favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Proset l-rapporter. L-Onorevoli Lefol. Għan nissal votazzjoni fuq il-rapport Dorfman fuq l-agrikoltura f'żoni bi zvantaġġi naturali. Paragrafu 5 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet niverifikaw fuq it-tieni parti ta' paragrafu 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 6, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi votazzjoni fuq il-proposta ta' rezoluzzjoni. Fuq sitta tridu t-verifikaw. Tajjeb, nerġaw nivvotaw mod elettroniku fuq paragrafu sitta. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Votazzjoni fuq il-proposta, ta' riżoluzzjoni dak favur? Kontra. Astenzjonijiet taddi. Proset li rapporter Naddu issa għal votazzjoni fuq il-rapport tas Sinjura Pilar de Castillo Vera fuq l-Aġenda Digitali ġdida għall-Europa. Paragraf 14 l-ewwel parti. Dak favur, kontra, astenzjonijiet jittaddi. Tieni parti, favur, kontra, Astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw. Tajjeb wis. Tlieta ħantikom ċansijiet, imbagħad ma nerġax eh, eh, ntikom votazzjoni nominali, għalhekk votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Taddi. Kelkom raġun. Votazzjoni ħarija favur kontra astenzjonijiet taddi. Proset, Senjura De Castillo. Nadu issa għal votazzjoni fuq il-rapport Liberatski fuq kwintanza 2008 budget Ġenerata l-Unjoni Ewropea it-tret sezzjoni. Ich bin nicht Herr Liberatski, aber ich möchte eine technische Korrektur veranlassen im Artikel. Jina minix s-sur Liberatski, pero għandi mistoqsija teknika x-nistaqsi. Paragrafu 248 blogoti blok kozloduj eh, u jaserba dannu appunt illi ehm, u għamizjut. Iva,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 ħadgost li l-Konsil kien rappresentat għaliex il-kwittanza huwa proċess mhux biss ritratta l-istituzzjonijiet Ewropej ma anke l-Istati membri illi l-Kunsill jirrappreżenta. Il-ħtiġa reali ta' rapporti tiegħi u ma' emendi li neħu żbalji sabiex ukoll nidentifikaw problemi u ntejbu l-informazzjoni mill-Kommissjoni l-Qorti tal-Awditurji u nippermettu lil nanfusna sabiex fil ġejjien nidentifikaw il-problemi reali u waqsma problematiċi fl-ispiża tagħna. U bit-trattat ta' Lisbona issa wasal iż-żmien illi nirrevedu il-proċess ta' kwittanza nnifsu għal daqstant ir-rapporti għaj issejja għal livello li ta' dibattitu fl-Unjoni Ewropea, fl-Istituzzjonijiet Ewropej u anka fl-Istati Membri illi huma responsabbli għal perċent mal qoli tal-ispiża. Għal-kemm rapporti għaj dwar l-2008, kutenza 2008, jinkludi ħafna kwistjonijiet illi huma relevanti anka lum. Il-koll irridu niżguraw illi l-Greċja jienex la telep il-problemi tagħha. Sezzjoni fuq il-Turkija wkoll ġibdu interess u rridu niżguraw illi il-fondi ta' qabel is jintużaw b'mod effettiv. Maħnis se nibdlu in-natura ta' relazzjoniet l-Unjoni Ewropea ma' dal-pajjiż. It-titjib li tkellim dwar huwa essenzjali u diffikultajiet finanzjari jfissru li kull euro għandha tiġi użata bil-aqal sabiex nġibu f'benefiċċji għal ċittadini fil-pajjiżi differenti inklużi wkoll titjib fil-fondi ta' koeżjoni, fondi strutturali. Nistenna kollaborazzjoni mal-Komissjoni u l-Orti tal-Awdituri fil minniġej sabiex il-klim fil-rapporti għaj indawru fatti. U kon nistenna bil-ħerqa n-rapport tal-ura dwar l-implementazzjoni fil-ġumat li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazie, onorevoli Liberatski, nivvotaw issa.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 fuq l-Aġenzija għat taħriġ favur kontra assenzjoniet taddi. Deċiżjoni numru 3 għall-Aġenzija Eżekutiva għal kompetitività u l-Innovazzjoni dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Raba deċiżjoni Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi dak favur kontra Astenzjonijiet taddi. Ħames deċiżjoni Aġenzija Eżekuttiva ta' Networks Trans-Ewropej ta' Trasport dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa l-proposta ta' riżoluzzjoni. Emenda numru 17 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 18 favur Emenda 18, iskuża ruħu President, imma rridu nivotaw f'żewġ partijiet. L-ewwel parti ta' emenda 18. Dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet ma taddix. Tieni parti ta' 18 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 6 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix Menda 19, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 12, dok favur, kontra. Kolħat mu jolli dej, imma? Emenda 12, jolli dejkom, favur, kontra, astenzjonijiet taddi.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 I polipi se τρία meri. Πρώτο μέρος. Παράγραφο 54 fit-tlet partijiet. L-ewwel parti dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Telet parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 20 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 20 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 2 dawk favur anzi Niskuża ruħi għati President, votazzjoni elettronika fuq emenda du tnej. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda tlita. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Emenda 22. Favur? Kontra? Astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru 4. Votazzjoni nominali? Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda ħamsa, favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 116, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda wieħed favur, kontra, estensjonijiet. Niverifika mod elettroniku fuq emenda numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Pera xufurijas. Votazzjoni maluqa, taddi. da' 16 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 7 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 8 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Menda 13 favur kontra astenzjonijiet taddi. emendi, emendi 9 u votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma jaddux. Emenda 11, żewġ partijiet. Inkluż ukoll l-emenda orali, inkluż l-emenda orali, l parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti favur kontra l-astenzjonijiet taddi. Emendi 10-15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddu żewġ emendi, issa votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni dawk favur, dawk kontra. Anzi, votazzjoni nominali. Jiskuża ruħu President, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ta' di rezoluzzjoni proset li rapporter sur Libratski. Issa nir-rapport ta' Sinjura Jala Sender fuq il-kwitanza għal-2008 fuq l-EFD 8 EFDs. Din għal kwitanza l-2008. Favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Emenda tnejn. Dita'a. Mela, Laħa votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Prosit li sinjura Jala Sender. Issa, għanna rapport ta' Surx Styles fuq il-kwitanza għal-2008 għal-Baġġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew. Emenda 4 u 37 favur kontra Skużawni, hawnhekk irridu nieħdu votazzjoni nominali. Għanna l-votazzjoni miftuħa. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Mela ngħaddu issa l-emendi. 37. favur kontra astenzjonijiet Għaddit għaddew. Emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda sitta, f'żewġ ta' assimiet itnel jum ma' votazzjoni nominali. Iva, għaw emendorali. orali. President, kollegi, aħna nixtieq ndaħlu emendu orali għall-ewwel parti ta' din l-emenda. U stat l-emenda tajtek u tal-opinjoni illi sistema ta' governanza korporativa effiċenti wieħed għandu jagħti kont kif suppost għall management Diretturi ġenerali, direttur kapital tal-units għandhom jiġu mażula skont il-mertu dan it-test oriġinali ma nżidu aħna barra l-mertu ta' dak li jkun li wieħed isu koll l-opportunitajiet indaqsu l-bilanċ ġeografiku dik element orali li ndaħlu ħdejn mertu ndaħlu koll l-opportunitajiet indaqsu l-bilanċ ġeografiku. Programma mi onomastiki klis. Sewa wis votazzjoni nominali. Mena, l-ewwel taqsima ta' din l-emenda numru 6, votazzjoni miftuħa. U din tinkludi l-emend orali. Skużawni għaw oġezzjonijiet għaw xie kommenti. Mawx bizzejiet nis joġezzjonaw. Għadna ma ftaħniex il-votazzjoni fuq dal-punt kjoġobkom. L-ewwel emenda L-ewwel parti tal-emenda sitta votazzjoni nominali bl-emenda orali. Minu favur, niftaħ il-votazzjoni, il-votazzjoni elettronika. Klini Nara il-votazzjoni. Engrinete. Deftero meroġ με... Mela l-parti li jmiss il-votazzjoni miftuħa. Aħna votajna favur eh, l-emenda sitta bl-emenda jew minħajra, xtaqt niċċara din il-ħaġa. Sibt konna ċari, aħna votajna bl-emenda orali, l-ewwel parti kienet votata bl-emenda orali. U għaddiet, għaddiet bl-emenda orali. Eżis kollegi, Hemm ċertu limitu ta' żmien semmet wieħed jista' jqum biex oġġezzjona, kun hemm 40 er- ro. Kien hemm inqam u raġa għad bil-qeda u reġa' qam, skużani ma l-President li tieħu deċiżjoni. Imma jekk kien hemm konfiżjoni u jekk taqblu, Nerġa' nagħmel votazzjoni nominali fuq l-emenda sitta l-ewwel parti bl-emenda orali. Mena ħaniftaħ il-votazzjoni fuqa. The vote is closed. Nala il-votazzjoni. The vote is closed. Nala il-votazzjoni. Għaddit, it-tieni taqsima, kjo ġobkom votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni mela, ma' Emenda 10. Jefta. Anzi, anzi, emenda seba, votazzjoni favur, kontra, astenzjonijiet ma' diċ. Tminja favur, kontra, jiet ma' diċ. Emenda disa u 38, favur, kontra, astenzjonijiet eh, għaddiet. Emenda 31 di maqsuma fit tnejn it-tnejn votazzjoni nominali l-ewwel biċċa mela votazzjoni miftuħa fuqha. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. It-tieni taqsima. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Emenda 10 u l-emenda 42 jaqgħu, issa l-emenda 30 votazzjoni nominali. Emenda 32 anzi. Nifra l-votazzjoni, nara l-votazzjoni. Maddiċ. Derbajn daw favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet Maddiċ. Emenda 12, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 64. Minu favur kontra stenzjoniet maddiċ. 14 favur kontra astenzjonijiet. Emendi 13 u 39 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 15 favur kontra astenzjonijiet maddit. Menda 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 17. Għamil zbal qabel imnasib dan l-axar zbal tija. Emenda 16. Vot elettroniku niftaħ il-votazzjoni. Nal il-votazzjoni. Għaddit. Emenda 17 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 17 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 21. Żewġ taqsimiet, it-tnejn li huma votazzjoni nominali. L-ewwel parti. Niftaħ il-votazzjoni, nagħlaq il-votazzjoni. ma għaddiċ. Mena fuq l-emenda 21 taqsima, nisa l-votazzjoni għal l-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 33, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 24 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 23 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 24 favur kontra astenzjoniet. maddiċ 25 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni nara il-votazzjoni Maddiċ. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 86, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Mendi 34 u 41 votazzjoni nominali għal darbohra niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għaddit. Emenda 26 minu favur kontra astenzjoniet ma deċ. Emenda 27 favur kontra astenzjoniet ma deċ. 28 favur kontra astenzjoniet ma deċ. 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tlieta favur kontra Eħan irġaw namluwa, mena, minn da tlieta favur kontra. Astenzjonijiet ma' deċ. 30 favur kontra. Astenzjonijiet ma' deċ. 36 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Tnejn, favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. L-aħħar votazzjoni, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Prostit li rapporter, nifraħlu. Issa na rapport li jmiss ta' Sur Czarneski. Fuq il-kwittanza. 2008 fuq il-, il budget ġenerali tal-Kunsill. Mela, menu favur kontra astenzjonijiet il-vot ġenerali għadda. Nieħdu emenda wieħed minu favur kontra astenzjonijiet Maddeċ l aħħar votazzjoni minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għanna il-parti li għandix xaqsam għal-Komitat ter-Reġjuni minnu favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Menda wieħed favur kontra astenzjonijiet m'għaddix l-aħħar votazzjoni fuq din favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-rapport ta' Mathieu, kuttanza 2008, fuq il-ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-Aġenziji. Hawnhekk għandna votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Għadit prosit rapport ta' Sinjura Mathieu, nerġaw il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija. Kwittanza 2008, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għadda. U issa Formazzjoni e riżoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni ħarja fuq dan, votazzjoni miftuħa l votazzjoni. Għaddiet ukoll prosit. Naddu issa għal rapport tas Sur la Franca Sanchez Nera fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq ir-relazzjonijiet mal-Amerika Latina. Emenda seba' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emendo 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Signora Ayala. Iva, grazzi, Sur President. il-kwitanza tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali ma jidhirx li votajna fuq, votajna fuq tal-Kumitat tar-Reġjuni u xi ma fuq l-oħra ma jidhirx li votajna naħseb biżnija. E Emendo 20 favur kontra stenzjonijiet ma' 10 8 favur kontra Astenzjonijiet ma dieċ 21 favur kontra astenzjonijiet ma dieċ. Emenda lissa favur kontra astenzjonijiet ma dieċ. Ollu id-dejkom sew, kjoġobkom. 22 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 10 dak favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 10 minu favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Paragrafu 10 minu favur, Hija l-emenda 11 fuq il-paragrafu 10 minu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda 23 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-test jaqa, issa l-24 minu favur, kontra, Astenzjonijiet għadda. 12. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 33 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 13 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. 14 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 25 minu favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 15 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 24, zoċ taqsimiet. L-ewel taqsima favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni taqsima minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 26 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-test tal-bidu tal-paragrafu 34 minnu favur kontra Astenzjonijiet għadda. Għan iċċekjaw, għan votaw fuq il-paragrafu 34 niftaħ il-votazzjoni. Mal il-votazzjoni. Għaddit. Paragrafos tropologija meċkur. Emenda 16 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. maddeċ. Emenda 3 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 27 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 28 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Menda 29 żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima minnu favur, kontra, astenzjonijiet m'għaddietx. It-tieni taqsima favur, kontra, astenzjonijiet m'għaddietx. Paragrafu 140. Testa test tal-bidu favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda 17, favur, kontra, astenzjonijiet maddix. Emenda 30, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. 31. Votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda 32 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Testa l-bidu tal-paragrafu 50 jaqa, paragrafu 56 unik għanna testa l-bidu. Minu favur, kontra, astenzjonijiet. Għadda. Emenda, erba minu favur, kontra, astenzjonijiet. Għadda. Paragrafu 58 testa l-bidu. Favur, kontra, astenzjonijiet għadda. L-ewwel emenda minnu favur kontra astenzjonijiet għadda. Ħamsa minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 18 minu favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 2 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit satax favur kontra astenzjonijiet għaddit sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-votazzjoni aħrija ta' riżoluzzjoni minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Prosit l-rapporter. Dear Eżis kollegi, tarfu li f'afsanar wieħed fi Brussel qed nagħmlu votazzjoni kollha li kellna fi Strasburgu matul is-sessjoni kollha, allura nirringrazzakom ħafna tal-paċenzja. Imerise diadax provlepi tim suforija. Mena, fuq l-agenda għanna votazzjoni fuq tlet proposti ta' rezoluzzjoni fuq l-għolja Unjoni Ewropea Kanada tal-5 ta' 2010. Emenda seba' minu favur kontra Astenzjoniet. Jidir li maddiċ maħjar nil-ċekjaw votazzjoni elettronika nivvitaw fuq l-emenda seba'. Pera xufurijax. Nala il-votazzjoni. maddiċ. Mela, testa l-bidu tal-paragrafu 2. Vot maqsum l-ewwel taqsima minnu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni taqsima minnu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 8, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Menda disa minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Menda għaxra votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. U din Emenda tlita, vot maqsum l-ewwel taqsima minnu favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. It-tieni taqsima minnu favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 11 taqa. Paragrafu 6 5 taqsimiet. L-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Parti tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Raba parti favur. Mil-ġdid. Parti numru erba' favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Parti numru 5. Favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Emenda wieħed favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 2 żewġ partijiet. L-ewwel parti favur mill ġdid l-ewwel parti favur. Emenda numru 2. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda 2 votazzjoni elettronika. Pera Soforijas. Votazzjoni maluqa. Taddi. Tini parti ta' emenda tnejn dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Raba parti. Anzi, emenda erba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda tnax, Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda ħamsa, Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix Sitta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Issa, votazzjoni tal-aħħar dwar il-mozzjoni jekk kif emendata favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. il-proposti l-oħra jaqgħu. Issa, il-punt li jmiss, il-votazzjoni dwar żewġ mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar is-Swift. Emenda 5. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Sitta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Seba. Favur. Kontra Astensjonijiet. Ma taddix. Is-sur Albrecht jixtieq ikellimna dwar emenda numru 8. Uh, Jina xtaqt narrafkom li l-emenda prezentata il-lum dwar paragrafu 8 minn gwe u l-ħodor l-istess formulazzjoni par rezoluzzjoni ta' settembru 2009 u għalek xtaqt narrafkom li għanna l-istess pozizjoni u ma naħsibx li hemm bżonn illi nbidlu din il-pozizjoni qabel negozjati dwar Swift. Grazzi. Grazzi l-Sur Albrecht. Mela, nivvotaw dwar emenda numru 8. Rapporter tixtieq tagħmel intervent. Nara fil-kollegi li ma bidinix il pozizjoni dana u inkorporat fil test u għalek eh, l-emenda li hija proposta hija superflua, grazzi. Tropologija 8. No, we cannot have... Emenda 8. Oh, I'm sorry. Id-dispjaċini għet il-President? Look, Uh, I don't know, I'm just feeling... Ma nafx, jena għatin hosni ġenerus. 10 sekondi, jekk joġbok. Dear colleagues, I... Kollegi, jiena naħseb li huwa importanti nixtieq ma niġix disturbat mill-kollegi mill-estrem lemin. Jiena naħseb li jintom u kol tixtiqu tkunu marfa dwar din il-kwistjoni. Il-kwistjoni hija il-trasferiment għad-data lejn l-Istati Uniti jew le. Din hija l-kwistjoni ta' emenda numru 8. Konna qegħdin niddiskuti kux favur jew kontra iżda tajjeb li nkunu nafu. Tropologija 8 xine iper. 8 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 9. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda u numru 1. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda 2. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda erba favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Votazzjoni ta' l-aħħar dwar il-risoluzzjoni eh, kif emendata favur kontra astenzjonijiet Taddi. Dear colleagues, we only have two more votes left. Żewġ votazzjonijiet issa, kollegi jekk joġobkom. Għamlu kuraġġ. Issa, punt li jmiss, votazzjoni dwar mozzjoni e rezoluzzjoni minn sit gruppi dwar il-kustjoni tal-PNR Passenger Name Records u negozjati ma' l-Istati Uniti. Emenda 15. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Erba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Ashra. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Disa. Favur. Kontra astenzjonijiet taddi 11 favur kontra astenzjonijiet taddi 16 favur kontra astenzjonijiet taddi 20 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 12 favur kontra astenzjonijiet taddi 13 favur kontra astensjonijiet taddi 6 favur kontra astensjonijiet taddi 8 favur kontra astensjonijiet taddi 14 favur kontra astensjonijiet taddi 17 favur kontra astenzjonijiet taddi 18 favur kontra astenzjonijiet taddi 19 favur kontra astenzjonijiet taddi wieħed favur kontra astenzjonijiet ma taddix tnejn favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Seba, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. L-aħħar vot fuq il-mozzjoni kif emendata favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Nifraħ li rapporter, kollegi. Issa na votazzjoni fuq erba proposti ta' rezoluzzjoni fuq il-proibizzjoni tal-użu ta' cyanide u e, teknoloġiji relatati fl-Unjoni Ewropea. Emenda tlieta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera l-xufuriex. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 2 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera l-xufurijas. Votazzjoni maluqa. Apporibtete. Ma taddix. Emenda erba. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Peres Fofurijas. Tazzjoni maluqa. Apporibtete. Ma taddix. Emenda ħamsa. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Peras Fofurijas. Votazzjoni maluqa. Taddi. Votazzjoni tal-aħħar, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera suforijas? Votazzjoni maluqa. Engrinete sigariterija. Dieko. Taddi, nefirħu l-rapporter. For explanations of vote we'll take... the... Spiegazzjoni tal-votazzjoni jittihdu nar il-ħamis, grazzi.